Mela, nerġgħu nibdew is-seduta tagħna, l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna tal-għodu. Mela, għandna rapport tas-Sur Deutsch dwar il-Bank Ewropew ta' Investiment ir-rapport annwali għall-2008. U nibdew billi natu il-kelma lir rapporter is-Sur Thomas Deutsch għandu erba' minuti.